Um, thank you very much, members. And Grazzi tassew membri nil-awkom, nil-għaw l-Ministru Vardona, Ministru għal-Ekonomija, Investiment u, u Imprizi Zar taħt il-Presidenza Maltija. U avukat bħala professjoni li huwa utli ħafna fid-dawl tal-xogħol tagħna fil-leġislazzjoni. fil leġislazzjoni u specialista fil-liġi maritima ta' fuq ġifiri fuq xoltana xogħol tagħna fil-kummerċ ukoll u fid-dwana u illi eh, kien fil-Parlament Malti għal fuq minn 10 eh, snin, anzi, 20 sena. Ta' korriġi ruħal kellim. Mill-1996. Iva. U kien membru tal-Komitat Parlamentarju tal-meta naqdu mal-Malta mal-Unjoni Ewropea, ġivjem ħafna esperjenza. E, u u kollu għal-Viċi President għal affarijiet tal-parti, tal-parti laburista f'Malta. Fil-Presidenza Malti pala prioritajiet jiddeskrivu is-suq wieħed bħala l-ikbar assi tal-Unjoni u għandhom għandek ħafna l-leja għamnek illi zombu miegħek. U x-xogħol fuq il-Digital Single Market u s su intern kien wir, tassew ħadd kostet għajt miek qabel presidenza. Issa, nagħtik il-kelma biex titkellem imbagħad nibdew nieħdu sassijiet grazzi. Minister. Oh, just one thing. Iva ħaġa waħda. Il-Pollak issa huwa fuq Channel 18 u il-Malti issa huwa fuq Channel 17. U musa jkun hemm interpretazzjoni għal-Pollak għal ftit minuti imma mbagħad ikun għal-Pollak fuq 18. U il-Malti bħalissa tistgħu titkellmu issa bil-Malti fuq 17. Eh, Thank you, Chair. It was a pleasure to Grazzi ta' sewħat gost li tqajt mija kellum qabel istessjoni ta' dalodu u nħu l-opportunità biex nifraħlek għal elezzjoni mid-ġdid tiegħek, ħatra mill ġdid f'dan il-kumitat flimkien mal-elezzjonijiet oħrajn tal-Viċi Presidenti. U nirringrazzja anke tal-li eh, eh, eh, studentni hawnhekk. Nibda mill-istituzzjoni tiegħi fil-sin pajjiżi. Signora Ford, eżis kollegi, matul l-aħħar 60 sena l-Ewropa kienet meqjusa bħala xempju ta' tama prosperità, żvilupp u paċi U din il-kisba kbira kienet riżultat tal-viżjoni tal-pjonieri tal-proġett Ewropew fi żmien meta ħafna oħrajn kienu ċettiċi dwar kemm nistgħu nirnexxu u jekk nistgħux naħdmu flimkien. Fis-sittin anniversarju tal-proġett Ewropew imiss lilna pajjiż tagħna Malta li żar stat membru il-privileġġ u l-opportunità illi nipresedu il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa żmien fejn fih iridu flimkien nieħdu kont tal-aħħar 60 sena, il-koll għanna dmir li niproteġu dak li ksibna sal-lum u nikkomunikaw il-benefiċċi ta' dan il-proġett li ċittadini tagħna. Benefiċċi li xultant jintesew. Din hija wkoll opportunità tajba biex inħarsu il-qoddim. L-Ewropa għandha bżonn momentum ġdid u żviluppi riċenti madwar l-Unjoni Ewropea u rew b'mod ċar il-bżonn illi tkun aktar viċin il-popli tagħha u li tikkomunika b'mod effettiv il-miżuri importanti li qed tieħu biex tippromuovi u tipprovdi opportunitajiet aħjar għaċ-ċittadini tagħha li għatuhom iċ-ċansi u l-aspirazzjoni tagħhom u jirnexxu fihom. L-avvenimenti politiċi illi esperjenzajna sena l-oħra ħallew marka fuqna l-koll il-bżon ta' riforma qatt ma kien daqshekk urġenti u lajta biex inkunu viċin in-nies qatt ma kienet daqshekk ċara. L-avvenimenti tas sena l-oħra u l-pedamenti tal-proġett Ewropew kif nafuh. Malta hija determinata li tagħti il-kontribut validu tagħha għal proġett Ewropew, naspiraw li matul il-Presidenza permezz ta' ħidma tagħna fil-Kunsill u l-ħidma ma'kom fil-Parlament Ewropew l-Unjoni Ewropea toħroġ aktar b'saħħitha, nafu li sitt xhur huwa perjodu qasir ħafna, fil-waqt li ninsabu ambizjużi li nikkontribwixxu biex immexxu l-proġett il qudiem u nagħmluh aktar kredibbli qegħdin inkunu realistiċi, nafu x'inhuma il-limitazzjonijiet tagħna iżda nafu wkoll x'inhi s-saħħa tagħna. Qegħdin imorru qudiem id-delegazzjonijiet l-oħra fil-Kunsill bħala interlokutur onest mingħajr aġenda moħbija u mingħajr pretenzjonijiet. Bl-istess mod se nkunu naħdmu mal-Parlament Ewropew fi spirtu ta' kollaborazzjoni u anke fi spirtu ta' onestà. Il-fatt illi naħseb ħafna minnkom jafu li għanna Prim Ministru, għanna Deputat Prim Ministru, il-Ministru tal-Finanzi u l-Kap tal-Oppożizzjoni li kollha kemm huma servew bħala membri tal-Parlament Ewropew qabel il-karigi tagħhom iwassal biex żgur nifmu l-importanza li għandu l-Parlament Ewropew. U intkom ir-rappreżentanti diretti ta' ċittadini Ewropej biex tilleġizlaw fl-interess tagħhom il-koll. Ninsabu kburin li qed nissumu l-Presidenza tal-Kunsill propju dan il-moment u l-prinċipju ewlieni li se jgwida l-Presidenza tagħna huwa li nġibu momentum frisk, momentum ġdid fix-xogħol li jġib il-ċittadini ewropej aktar viċin xulxin. Bħala konsumaturi, bħala nies li joħolqu l-ġid bħala stakeholders. Huwa propju għalhekk li identifikajna kif qalet Sinjura Ford aktar qabel sitt prioritajiet li huma l-immigrazzjoni, is-sigurtà, is-suq uniku wieħed minnhom, il-politika tal-viċinat, l-inklużjoni soċjali u l-affarijiet marittimi. Għaliex ġenerament nemnu li l-poplu tagħna, il-popli tagħna għandhom tħassib leġittimu li jrid jinstema'. Ma nħossx li għandi nidħol f'kull priorità b'mod individwali, għal daqstan bil-permess tiegħek, Sinjura Chair, ħanitkellem fuq il-programm ta' ħidma floqsma li l-Kumitat tagħkom jiddiskuti jaħdem daqstant fuq. I will start by stressing that ħanibda billi nisħaq illi l-presidenza hija determinata biex eh, toħloq kontinuità wara it-trio tal-presidenza li kellna mal-Olanda u l slovakja u kuntent ngħid illi suq waħdini eh, huwa wieħed mill-prioritajiet ewleni tal-Presidenza Maltija f'dan il-punt tant kruċjali. F'dan is-salib it toru eh, irridu natu eh, li ċittadini kif ukoll il-negozji Ewropej fiduċja ġdida. Nafu li dan huwa l-ikbar għas li għanna u jitlob ħidma kbira minn ħatan. Jek xirna fl-imkien nisfruttaw bisħiħ eh, is-suq wahdin, is-suq il digitali nkunu qed inpoġġu ċittadin Ewropew fiċ-ċentru. Eh, irridu suq intern illi jipprovdi eh, riżultati konkreti partikolarment għall-SMEs biex ikunu jistaw jibqaw jiprosperaw u jikbru. Irridu wkoll u fiduċja mġdijt fil-konsumatur Ewropew u niżguraw aċċess u il-dakullu li l-konsumatur jistħoqlu. Nafu li eh, regoli tal-loba inbidlu, nafu li jem l-ekonomija ta' skala, l-produzzjoni tal-massa, illi bil-mut il-mut qed jieħdu postom issu eh, digitali eh, u affarijiet oħra. Nafu illi jridu niftħu wkoll is-suq tal-enerġija, hemm l-isfera digitali, is-settur ta' trasport eh, u oħrajn illi eh, iridu nindirizzaw biex kemm jista' jkun nevitaw distorsjoni. Eh, nafu li attivitajiet ta' restrizzjoni u implementazzjoni ġenerali huma nieqsew mhumiex sħaħ. Importanti illi ngħidu illi il-kummerċ internazzjonali, il-moviment internazzjonali eh, iridu naraw li funzjonaw tajjeb. Qatt ma kena moment daqseg dinamiku b'tant riformi, b'tant azzjonijiet eh, leġislattivi. Għalhekk it-tisħiħ eh, ta' suq waħdina partikolarment fis settur tas servizzi u settur digitali huwa wieħed mill għu għu tal għu Maltija bħala għu għu stat membru Bourbon-based service eh, economy naħsbu illi eh, il-fat li neħħu kull xkiel ta' suq wahdini u li nisħu fuq is-suq digitali u xpruna tkabbir. Għal dan il-an aħna ħankunu qed nirsistu biex eh, insaħħu s-suq wahdini għal beneficju tal-imprizi Ewropej, partikolarment tal-SMEs kif ukoll, però għal-ċittadini u l-konsumaturi Ewropej hija l-konvenzjoni s-soda tagħna li nibnu fuq ix-xogħol li diġà sar mill l imsaħba tagħna fit trio jew koll intenzjoni tagħna biex niksbu progress fuq eh, il-bosta proposti leġislattivi li jinsabu fi stadji differenti eh, u tul diskussjonijiet għan-nom tal-Kunsill aħna qed inħarsu bil-qudiem biex naħdmu jitfit mal-Parlament fuq eh, kull prioritajiet u inizjattivi ta' settur biex u l-wedet tagħna fil-waqt għal ċittadini u negozji. Fuq livell ta' Kunsill, il-Presidenza Malti għad kompli tara l-implementazzjoni eh, ta' suq u ta' suq waħdin digitali tkompli billi konna diskussjoni formali fil-Kunsil ta' Mejju eh, u dan ħaj servi ta' bażi wkoll għall-input eh, għas-summit il-ħajsir ġunju tal-2017 illi huwa il-bessibu jindirizza fil-fatt l-avvanz fuq dan is-suġġett aħna impenjati biex namlu progress fuq kussjonijiet leġislattivi eh, taħt l-istrateġija li ġiet prezentata fl-2015 kif ukoll l-istrateġija tal-beni u l-servizzi li ġiet prezentata f'Ottubru tal-istess sena. F'din eh, fil-kontesta din l-istrateġija ħanatu importanza lil eh, pakketti e-commerce li nerdu l-geoblocking, din hija dan huwa punt importanti Importanti eh, nirringrazzjaw nek il-Presidenza Slovakka biex jilħu appro ġenerali fuq dan eh, il-fajl. Aħna fil-fatt qed nħarġu bil-qudiem issa illi nibdew bitriologu mal-Parlament biex kemm jista' jkun ukoll nalquhom taħt il-Presidenza tagħna. Għandna l-intenzjoni wkoll li nħafu kemm jista' jkun bil-proposta tar-regolament CPC, ġifieri dik tal-kuperazzjoni għal ħarsin tal-konsumatur, eh, aħna peress illi nemnu illi il-fiduċa ta' ċittadini importanti nemnu illi d-din tista' biss tintlaħaq eh, bl-impenn tagħna bil-insaħħu l-odot illi għandna il-mekkaniżmu illi għandhom l-awtoritajiet tagħna biex jagħtu ħarsien lill-konsumatur u biex ikun jistgħu jaħdmu it fit eh, biex indirizzaw pereżempju każijiet taksur transkonfinali rridu naraw ukoll li eh, Nafru prezzijiet aħjar iktar għażla. Rridu naraw kull li benesseri eh, tal-konsumaturi jiġu mħarsa fl-era digitali. Għal dan il-għan aħna er- nipruvaw nilħu approċ ġenerali eh, bikri fil-Kunsil biex bekk ikunu nistaw nibdew trialogi mal-Parlament kemm jista' jkun malajr il-konsumaturi illi ikollhom eh, il-kontenut eh, online b'mod digitali eh, meta jkunu prezenti fi stat membru ieħor dan huwa punt ieħor ewlieni għall-Presidenza tagħna nittamaw li nkunu nistgħu nilħqu kompromess bilanċjat fin negozjati li jmiss mal-Parlament biex bekk nkunu nistgħu nagħlqu it-trialogi. Il-Presidenza Maltija tkun qed mexxi wkoll taħdidiet fuq riforma dwar id-drittijiet tal-awtur jiena kelli l-onur li niddiskuti dan ukoll mal-Kumitat Jure ftit żmien ilu pakket ieħor li ħajati benefiċċji konkreti lil kulħadd huwa digital contracts package kif tafu qed jiġi diskuss dan mill kusillira tal-ġustizzja. Nipprovaw nżommu ir-ritmu fuq dan il-kontenuti digitali u l-antana huwa illi nikkonkludu xi ħaġa fl-aħħar ta' dawn is-seċċur eh, beħsibna naħdmu wkoll fuq eh, il-bejħ online u l-bejħ mill-bot online and distance sales. Nishtiq, eh, nejt bispjaċir u koll li l-ebda progress fortunatament ma sar fu Consumer Product Safety Regulation. Sfortunatament, minn kell sforzi fuq din il-regolament biex ikun hemm ehm, it-tikketjar tal-oriġini eh, obbligatorju, il-kussjoni tibqa waħda illi toħloq diviżjoni, iż-żewġ eh, naħat eh, it-nejna iżommu mal-pozizjoni tagħhom, aħna bħala presidenza ħankunu lesti illi nresqu l-qoddim proposta, proposta li tinżel tajab ma' kulħadd, proposta però li tkun realistika u taqbel ma' livell ta' ambizjoni li aħna għanna. Proposta oħra importanti li l-Kunsill ħajkun qed jiddiskuti fiħdan eh, brabta ma' imko hija dik ta' type approval, l-approvazzjoni ta' tip, eh, hawnhekk qed nitkellem dwar is-settur eh, automobilistiku, kien hemm l-iskandlu ta' Dieselgate u nafu kemm dan fil-fatt xeħed dawl dwar realtà xokkanti. L-istati membri qed jisibu għad diffiċli illi eh, illi fil-fat jizgirċaw minn dan allura rridu naraw illi aħna nindirizzaw din il-kwestjoni. Bedona kollu mannix ħinx nitilfu ma nistawx nuqodu nippuntaw iswa balejn xuxin irridu nadu għall-azzjoni. Eh, allora, aħna ejt mal-parlament ħankun qed naraw illi regolamenti u direttivi kollha illi aħna mm, abbozzajna biex nħarsu ċittadini tagħna fl-aħħar mill-aħħar naraw illi jiġu implementati u mħarsa. Id-diskussjonijiet bdew taħt il-presidenza Olandiża, komplew taħt il-presidenza preċedenti, issa l-Kunsill irid jibqa' ħares ir-responsabiltajiet li huwa impenja ruħu għalihom, aħna ċertament eh, ħankunu qed inħarsu eh, lejn eh, il-leġislazzjoni, sorveljanza tas suq il-proċess tal-approvazzjoni ta' tip irid jiġi revedut, il-forum ta' l-iskambju ta' informazzjoni rrit jara wkoll illi l-iskambju jsir kif suppost u nixtieq ngħid illi dan ħajġi diskuss ukoll fil-Kunsell anki fi frar ftit ġimgħa toħra id-diskussjonijiet li għaddejjin eh, fil-parlament eh, mi senjura Van Brent, s Sur Dalton, fuq il-proposta dwar il-regolament eh, għal fertilizzanti nixtiequ ngħidu li aħna fiduċjużi li jekk la jrid nilħu xi ħaġa bilanċata bejn il-ħarsien tal-konsumatur u l ħarsin tal-interessi ta' settur tal-bidja, barra minn hekk nixtieq ngħid il-Presidenza Maltija taraf il-pjanijiet tal-Kummissjoni dwar l-istrateġija għal qafas s suq wahdin u partikolarment tilqa il-pakket ta' servizzi illi għadu kif ħareġ. Dan huwa importanti ilu mistenni u naħseb illi settur fejn eh, nistaw namlu iktar huwa settur tas servizzi meta nitkellmu dwar is-suq eh, waħdieni. Eh, nafu illi minn kelli għandna il-direttiva fuq is-servizzi xorta hemm xkiel. Il-konsumaturi għat għandhom wisq xkiel madwar l-Unjoni. Il-fornituri tas servizzi u koll għanna naraw li ikun possibli li joffru servizzi tagħhom eh, mod transkonfinali mingħajr ma qogħdu ħabtu wiċċhom eh, ma rekwiżiti inġusti u sproporzjonati. F'dan il-kuntest eh, u bl-idea illi nseħħu s-suq waħdini għas-servizzi il-Presidenza Maltija tħares bil-qoddim illi meċċa il qoddim id-diskussjoni għall inizjattivi inizjativi leġislativi li għana taħdan il-pakket. L-ewwel net il-proposta e-card Nafu li hemm iż-żewġ proposti reċenti brabta ma' dan biex nisimplifikaw il-proċeduri amministrativi eh, u eh, t-neħija ta' fornituri ta' servizzi partikolarment fejn qed naraw li eh, din dan l-att leġislattiv ħajkollu l-ikbar benefiċċju għal dawk li huma self-employed. Dan jista' jseħħ billi intaffu innaqsu il-pis amministrattiv fuq eh, l-intraprenditori u l-amministrazzjonijiet kif ukoll l-awtoritajiet kompetenti naraw li dawn tal-aħħar ukoll li kunu iktar eh, reattivi għal bżonnijiet eh, anzi għal dawk li joffru s-servizzi. Sfortunatament dawk li joffru s-servizzi xi kultant ħabtu wiċċhom ma' inċertezza, burokrazija, illi miex meħtieġa meta jippruvaw ehm, jiprovdu servizzi b'mod permanenti jew inkella meta jippruvaw joffru servizzi transkonfinali. Dan din irridu nbidlu għaliex irridu naħallu l-kulħadd jgawdi bil iktar mod trasparenti u jisfrutta bisħiħ il-benefiċċji tas-suq waħdieni. Irridu eh, ngħidu dan ukoll brabta mal-klima ġdida li għanna fil-kummerċ internazzjonali għanna dinamika differenti u allura rridu insegwu mill qrib dak li hemm għaddej fuq livell dinji. Hemm ukoll eh, id-dossier dwar in-notifiki fuq is-servizzi rridu mekkaniżmu imsaħħaħ taħt eh, id-direttiva irrid ikollna qafas regolatorju aħjar u eventwalment regoli nazzjonali illi jirrestrinġu eh, il-ħelsien tal-offerta ta' dawn is-servizzi u miżuri oħra nixtieq ngħid li dawn kollha però ħajkunu non diskriminatorji proporzjonati u ħa naraw illi ħajħarsu l-interess pubbliku ġenerali. Barra minn hekk ħa nifaċilitaw l-applikazzjoni uniformi kif ukoll l-infurzar effettiv tar-regoli Ewropej. Il-Presidenza ta' prezza l-kontribut eh, ta'kom eh, tal-Parlament eh, dwar proċedura imsaħħa fil-fatt imku reġib bżewġ rapporti li jitkellmu dwar proċedura ta' notifika imsaħħa. Eventualment il-proċedura rajna illi torbot ma' dikjerazzjoni tal-Konsil ta' Frar tal-2015 fejn titlop notifiki għal servizzi u il-fornituri ta' servizzi. Punti oħra importanti huma l-moviment ħieles eh, ta' nies u ta' servizzi għal SMEs u għal professjonisti irridu naraw il-kulħadd gawdi mill-arfien reċiproku ta' kwalifiki pro professjonali f'dan id-dawl nilqaw l-adozzjoni ta' proposta għal tekst fuq il-proporzjonalità qabel ma nadottaw regolament il-ġdid eh, illi ħajkun parti mis pakket ta' servizzi. F'dan ir-rigward aħna nħarsu mill-qoddim biex kemm jista' jkun anki mmexxu id-diskussjonijiet fuq dan id-dossier. Aħna nħarsu wkoll bil-qoddim għal proposti li għad baqa fuq, per eżempju, il-pakket ta' konformita, et infittxu li kunem eh, tnedija ta' dibattitu eh, fuq eh, l-inizjattivi leġislattivi ħajkun hemm ukoll il-bidu ta' taħdidiet fuq is-Solvit kif ukoll is-Single Digital Gateway. Aħna ħankunu qed norganizzaw id-Digital Single Market Forum eh, f'Malta fit-19 ta' Ġunju din il-konferenza tlaqqa l-Kommissjoni kif ukoll il-Presidenza Maltija flimkien eh, mal-Parlament Ewropew u numru ta' stakeholders biex nħol u uh, britmu tajjeb momentum uh, għal ambizjoni li għanna nishtiq ngħid li l-għana u li ta' din il-konferenza hija opportunità biex uh, neħdu nota ta' x'inhuma l-prioritajiet ta' suq waħdini partikolarment għall-SMEs, għall-startups, għall-scale-ups u biex inkomplu naħdmu it fit fuq l-implementazzjoni tas-suq wahdini. Il-parteċipanti eh, ovvjament eh, huma mistiedna biex jaqsmu l taħħom tagħhom permezz tal-workshops li ħajkunem, hemm mbagħad is-sejbiet ħajġu prezentati fil-plenarja. Sinjura Ford, Senjura President, eżis kollegi għanna għambisuża agenda tas-sew u privileġġ illi eh, aħna għanna fidejna presidenza tal-Kunsill f'dan iż-żmien fejn eh, hemm aġenda ambizjuża li jammirata biex tagħti eh, momentum lill-ikbar għastana, is-suq waħdin. da ma jistawx namluħu waħedna, nifmu u nħarsu bil-qoddim mal-kooperazzjoni, mal-qrib, mal-istati membri, mal-komissjoni, ma'kom iżis kollegi tal-Parlament Ewropew. U dan biex nkunu nistaw niksbu l tagħna dwar dak li verament jimporta li ċittadini Ewropej. Grazzi. Thank you, Minister, and thank you especially for focusing on the citizen. Grazzi ħafna, Eva punt importanti ħafna. Il-konsumatur fil-qalba tal-ħidma tagħna nistgħu nibdew bil-koordinaturi pero naf li ehm, forsi mhux eh, dejjem possibbli, pero l-ewwel ħanibda bis-Sinjura Mezzola u mbagħad is-Sinjura eh, Mizzi u mbagħad Alde u l-ISR. Eh, Minister Cardo. Grazzi, Uh, Sir President, Senior President, grazzi Sir Cardona. L-ewwel mistoqsija tiegħi dwar il ħoljes u l limitazzjoni li dawn joperaw għal persuni f'ċerta setturi Malta. Sa fenna fien Malta kellha tilliberalizza s-settur iżda xorta waħda hemm rapporti ta' restrizzjonijiet u l-fatti li mhux qed nitħallew noperaw. Intom temnu illi eh, dwana ma jkolli m'għandux ikollha eh, trasparenza dwar dak li qed jiġri fil fl-Unjoni Ewropea situazzjoni aċċettabbli fl-opinjoni tiegħek u rigward il-limitazzjoni għal eh, drittijiet tal-konsumaturi x'inhu l pjanijiet tiegħek rigward il-liberalizzazzjoni tal-fuel. Inti beħsibek illi dan is-suq jiġi b'konformità ma' l-artiklu 37 ta' TFEU rigward id-dwana. Dan il komitati ilu jaħdem uh, fuq rapport s-Sinjura Kaja Kalas kienet fil-fat il-rapporter, aħna l-ħakna pozizjoni komuni. Issa kollox fidejn il-Konsil, din hija priorità għalikom bħala presidenza eh, tal-Konsil tal-Unjoni Ewropea u fl-aħħar Ministru. Eh, propju din il-ġimgħa Malta waslet fl-ar uh, possibilità tal-indiċi tal-korruzzjoni u fil-fatt inti eh, defendejt il-ċer ehm, tal-Kunsill um, tal tal-Enerġija illi il-pozizjoni eh, uh, tiegħu ġiet żvelata propri l-ġimgħa li għaddiet. Inti x'ser tagħmel biex tiżgura illi l-korruzzjoni tiġi trattata kif suppost f'pajjiż illi uh, dinja kollha qed ħares leha u kulħadd qed jistenna x'ser tagħmlu intom. Thank you important points. Grazzi, punt importanti issa Signora Marlene Mezzi. Grazzi, Signora President. Tal-Ministru Cardona tal-prezentazzjoni interessanti u estensiva li għamel um, fuq il-pjanijiet u l-prioritajiet tal-Ministeru eh, uh, tiegħu fi żmien il-Presidenza ta' Malta li mandi lebda dubju li qed tindirizza il-bżonnijiet ehm, li nindirizzaw l-ekonomija u n-negozji żgħar. Din xi ħaġa hija importanti ħafna, naf li negozji żgħar huma wkoll SMEs huma il-backbone tal-ekonomija Ewropea u partikolarment fil-qasam tas single market u challenges tiegħu. I'm also particularly pleased that Jiena kuntent ħafna kuntenta ħafna wkoll illi il tema ġenerali tal-Presidenza Maltija hija il li nifokalizzaw fuq iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Għaliex spiss iċ-ċittadini ħossom il-bot ħafna minna u mid-deċiżjonijiet li aħna nieħdu. Għalhekk kien għandi żewġ mistoqsijiet bażiċi. Iktar minn qatt qabel l-SMEs jixir ilhom illi u l-aħjar ambjent għalihom u għall-intraprendituri. L-eliminazzjoni tal-ostakoli iżda partikolarment permezz ta' aċċess għal finanzjament li huma jifilħu għalih. Iżda rridu nindrizzaw kol kustjoni tal-ħiliet Um, xirqa. Din il-presidenza, il-presidenza tista' tkun iktar ċara dwar kif beħsieba uh, tiffaċilita l-finanzjament għal SMEs. It-tieni mistoqsija rigward il-roaming u it-tariffi ta' roaming illi aħna ivvutajna illi jiġu aboliti. Naħseb illi l-Europa, l-Unjoni Ewropea trid turi illi aħna nżommu kelmitna dawn il-proġetti ifissru illi jiġu eliminati kull tariffi li għadhom jeżistu sa ġunju tal-2017. Irridu niżguraw illi s su eh, tal-bejħ eh, bl-ingrossa ta' settur ta' roaming jelimina kull limiti li għadhom jeżistu u niżguraw illi il-mizzati nazzjonali, tariffi nazzjonali ma jolewx. Il-presidenza tista' tassigurana illi dan se jiġi indirizzat sa' ġunju 2017, grazzi. Thank you. Dan Dalton. Grazzi, Dan Dalton. Grazzi, Signora President, nil-għawk fostna, uh, eh, Sur eh, Ministru, jena uh, nissigurakom li aħna ser nkunu et nadmu id-fit ma'kom biex nizguraw illi l-presidenza ta'kom tkun ta' suċess. Jena nishtiq nifoka partikolarment fuq il- proposta tal-approvazzjoni ta' tip, type approval uh, proposal. Tista' tgħidli u tagħtini indikazzjoni ta' meta biħsibkom intom tinnegozjaw uh, mal-Kunsill, uh, skużawni, mal-Parlament Ewropew għaliex aħna waqt ser nkunu lesti Fil-fatt issa ilna iktar, eh, għaddit iktar minn sena minn meta irċivejna il-proposta minnaħa tal-Kommissjoni. Barra minn hekk nixtieqek li tillu minn għana xiftit rigward li huma il-punti l-ikbar ostakli li qed taffaċċaw fil-Kunsell rigward it-type approval uh, proposal. U uh, jina nixtieq nifhem ukoll jekk fil-Kunsill hemmx xewqa illi sir votazzjoni favur aġenzija għal sorveljanza tas-suq. Naħseb illi uh, huwa uh, importanti illi fuq dawn l-aspetti naħdmu magħkom kemm jista' jkun malajr. Jiena interessat ħafna wkoll fil-proposta tal-portabilità, l-portability proposal. Uh, Jiena Eh, familjari ħafna tal-kontest Australjan li huwa diffiċli ħafna li segwih minħabba il-kobor tiegħu. Umbagħad it-tielet punt fuq ir-regolamentazzjoni aħjar naħseb li dan huwa punt eh, importanti ħafna. U għalhekk nirrikomanda li intom tagħtu daqatajn l-rapport dwar il- l-ostakoli non tarifari illi aħna tkellimna dwaru. Eh, li dawn l-ostakoli li għadhom jeżistu fis-suq eh, eh, fis-suq. U importanti li jkun hemm minna min-naħa tal-gvernijiet biex neliminaw dawn il-non-tariff eh, barriers. Naf li eh, bħal kull presidenza oħra intom għandkom ċerta limitazzjonijiet, però jina nixtieqek illi tiffoka fuq eh, il-kwistjoni ta' type approval u jina lest u qed nistenna bil-ħerqa illi naħdem ma'kom presidenza fuq dan l-aspett. Grazzi. Grazzi, issa il-Sinjura eh, Shenezova. Grazzi ħafna, Signor President, grazzi Ministru tal-li tinsapaw għek fostna u grazzi u koll tal-klim ta' inkoraġġament. Naf li għandek ħafna uh, responsabiltajiet fil-dejk, nistanejt li minna ħatana inti għandek l-appoċ sħiħ tagħna għaliex aħna lesti li inwaslu r-riżultati. Spiss ikollna ħafna strateġiji, ħafna prioritajiet, iżda fl-aħħar mill-aħħar li jistennew ċittadini tagħna huma illi aħna inwaslulhom riżultati. Jiena naqbel mal-prioritajiet tiegħek rigward is-suq uniku diġitali, però ippermetti li illi nifoka fuq tlet kwistjonijiet li inti fil-fatt semmejt. Waħda illi hija għal qalbi ħafna hija dik tal- trasferiment ta' regolament għal vetturi uh, b'motur. Fil-bidu ta' Fembru aħna batnilkom itra, pero għadna ma irċevejn tweġiba minn għandkom. Forsi tista' tissorprendini lum u tista' tgħidilna kemm intom lesti illi um, titrattaw malajr din il-kwistjoni li hija daqshekk importanti għal ċittadini tagħna. il falli ieħor li nixtieq nitkellem dwaru huwa l-European Accessibility Act għadu kif kellna prezentazzjoni għawek fil-komitat tana u aħna qed nistennew illi nimxu kemm jista' jkun malajr dan il-European Accessibility Act. Nittama illi inti lest li tappoġġana u lest li tinvolvi ruħek b'mod kostruttiv għaliex jekk hemm xi ħaġa li fija għadna lura hija propju illi aħna ma ninkludux bizzet persuni b'disabilità fl-Ewropa. L-aħħar, iżda mhux l-inqas, eh, nota pożittiva u hekk jiena apprezzajt ħafna l-aġenda ambizjuża tagħkom rigward eh, telecoms, il-kodiċi telecoms, partikolarment l-aspett imko tal-kodiċi telecoms. Aħna lesti illi naħdmu maqom fi spiritu ta' kompromess u jirnexxilna nikkonkludu dan il-fajl kemm jista' jkun malar possibbli. Grazzi ħafna Ministru u nawguralek għal presidenza tiegħek. Grazzi. And now I'm going to go through the other people who've indicated. Issa ha eh, naddi bil eh, bil-kelima l-oħrajn li jixtiequ jintervjenu. Is-Sinjura Korazza Pilz, Vice President Grazzi ħafna u nilqak fostna uh, sur ministru. Jidispeċini jek ma konċa u prezenti għal bidu tal-intervent tijak, pero kelli impenji oħrajn oħra, bnadi oħra. Jina naf li jintom poġġejtu fuq net tal-agenda ta'kom il-suq uniku digitali. Kulħat uh, ehm, Iqis eh, illi dan huwa aspett eh, illi mhux daqshekk eh, importanti jew ma jagħtix kasu bizzeja dan is-suġġett. Iżda ma nistawx insolvu l-problema tal-immigrazzjoni jekk ma jkollniex suq uniku in ġenerali illi jaħdem u li nkunu nistgħu nipproduċu impjiegi. Iżda mbagħad hemm stati membri illa bħalma qalet il-kollega mhux qed jirnexxilhom iwaslu riżultati mixtieqa. U fil-fatt il-Kunsill Kompetittiv tal-kompetittività li ser jiltaqa f'Mejju jekk mhux sejra żball, eh, ser jitratta din il-kwistjoni bħala waħda mill-kwistjonijiet prinċipali. Jiena nixtieq nitkellem dwar tlet kwistjonijiet apparti mill-fatt eh, li nixtiequ li ma jkunx hemm sovra regolamentazzjoni u li ma jkunx hemm burokrazija żejda. L-ewwel punt il-service package li tant ilna nistennew, il-Kommissjoni prezentatu, hemm il-kwistjoni, hemm kwistjonijiet bħal pereżempju proporzjonalità eh, li qed jiġu trattati wkoll u issa ma nafx intom x'ser tagħmlu b'dan is-services um, package. Uh, nistennew jew x'qed tistennew li realistikament intom tiksbu bħala presidenza. Irridu ngħidu illi il-direttiva s-servizzi għada ma ġiġ implementata bisħiħu dan fil-fat huwa ostaklu kbir għal ġenerazzjoni ta' impjiegi. It-tieni, il-suq uniku digitali hemm bżonn li nimxu l qudiem bid-diversi aspetti leġislattivi, bid-diversi atti biex bekk ikollna internet liberu internet li jirrispetta eh, ir-realtajiet globali biex bekk inkunu kompetittivi, il-kumpaniji tagħna jistgħu jkunu kompetittivi. U eh, Mbagħad fl-opinjoni tiegħi hemm bżonn l armonizzazzjoni ta' drittijiet tal-konsumaturi, kemm dawk eh, fiżiċi kif ukoll diġitali mingħajr l-ebda inġustizzji. Ippermett ejd li tagħmel dwar dan. Grazzi, l-aħar kellim un-bat nadilek il-kelma, Sur Ministru. Nicola, Nicola Dante. Grazie Presidente, io intanto vorrei complimentarmi con il Ministro. Grazie, jina xtaqt nifraħ il-Ministru. U dan għal-programm ambizzjuż ġa prezentajtinna imma wkoll għal-Prim-Ministru fi Strasburgu kollha li ġdan tagħna rendi kont l agenda tiegħu tassew mimlija u allura aħna kull tama illi kontribut ta' Malta u l-Gvern Malti ħajkun determinanti anki minħabba li jissa edin f'nofs leġislatura u żmien determinanti ħafna, hemm ħafna files illi inti semmejt u ta' sewa milt u individwajt li fuqhom għandna bżonn nibdew nagħlquhom u nibdew naqblu. Allura, eh, jina apprezzajt il-rapport jek dettaljat, eh, il-fat li jinti poġġejt fiċentru ċentru l-suq intern u mux biss eh, għal xinti jieta unek fosna, mux minħabba dawn u ma dak li aħna qrajna fil-presidenza Maltija. U għalek ningrazzjak tassew u l-ambizjoni li jahna għanna unek hija waħda li netamaw illi ser tiġi konkretizzata fatti konkreti u eh, dan jiddependi mux biss ovvjament fil konsil mill-kunsill imma istituzzjonijiet oħrajn, iżda il-kunsill huwa determinanti hawnhekk għaliex u dejjem mal konsil jadna l-problemi mux bejni, man bejn il-parlament ġiviru l-kunsill. Jiena nixtieq nisħaq ukoll fat li jina prezza li jinti semmejt il-pakket ta' sigurtà u prodotti sorveljanza su. fejn eh, inna ħafna weqfin U nafu li l għandu pożizzjonijiet varjaw ħafna bejnitom. iżda jekk Malta se tirnexxi la primlaklu jsib kompromess fih dan il-Kunsill, tant ikun importanti għalina għaliex eh, il-Parlament diġà vvota bosta drabi u vota darba fil-verità. Iżda ħafna drabi semmew il-pozizjoni tagħhom fuq tal-aspetti ġifieri ta' sew inħeġġek li fuq dan il-parti mill-provvediment u dispożizzjoni partikolari illi taħdem fuq dan. Għal dak li ma semmix intervent, hemm il-fatt li l-Parlament tkellem bosta drabi u l-Kunsill illi sa jkun hemm maġġoranza tal-estensjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi għal prodotti mhux agrikoli li hawnhekk aħna għandna bżonn konna naħdmu bħala suġġett importanti fuqu li eh, nifukaw ħafna fuqu ma sibux li hemm xi problemi kbar, mhux suppost hemm xi problemi kbar fiha. Eh, suppost tista' l-Presidenza Maltija wkoll it-tama'w li tkellmu mal kommissjoni fuq il bġeta ta' xogħol kont tassew importanti għalina wkoll. Bosta affarijiet il-kollegi talbu wkoll, ġifiri bosta noqgħod nerġa' nidħol fija fuq il-geoblocking, fuq il-portabilità, fuq il-pakket ta' telekom, sol-affarijiet kollha li ġo importanti. Għandi mistaqsija ħramba. Jekk dan huwa l-perjodu fejn is-semestru suppost qed nirrevedu l-efsi fil-pjan ta' Juncker illi hija xi ħaġa illi man miex eh, eżattament marbuta mal- komitat tagħna mal-IVA għandu x'jaqsam mal kapaċità tagħna ta' provvediment ta' riżorsi finanzjarji l smis Tista' tgħid li bħala Presidenza Maltija jekk għatatux kontribut importanti sabiex inkunu nistgħu nimmodifikaw dan il-pjan tant importanti biex naraw illi fil-fatt dan ikun motura l-iżvilupp anki għall-investimenti illi ma' ikollhom effetta influenza ta' leva li, ma mhux biss ikun self bankarju. Andre Schwab. Iva, l-ewenet nxin ekin kontent ħafna li inti għet għawnek. Kellim tela fil-mikrofonu. Iva, desi se tibda? Le. Mela, Jiena kuntent ħafna illi inti podġej tissuq intern fal-qalba tal-azzjonijiet tiegħek li ġant għal ħafna ġifix intom fil-qosor u ser nolqot il-punti iktar importanti. Aħna tkemmimna dwar dan mal-membru Overveli Dalton għalfej qed nitkellmu dwar li aħna kontra aġenzija. Pala komitat, il-kollegi tagħna fl-SND jridu aġenzija Jiġifieri biex ikun hemm kompromess, ikun tajjeb li kieku aħna nistgħu nispjegaw illa għaliex aħna għandna din il-pożizzjoni. It-tieni net. Il-pakket ta' servizzi tal-Kummissjoni ehm, wedunna u hija xi ħaġa li mhux bitna din, iżda fl-2006 l-Parlament u l-Kunsill kienu qed jaħdmu fl-imkien sabiex jaraw illi ħajkun hemm il-peer reviews illi jsejru. U fid-daw wara xar snin, wara li għaddew xar snin minn mindu kien hemm dan il-ftehim, sidi ġodda nħolqu. Xkiel ġdid inħoloq. U allura il-Kummissjoni tagħmel sew li stressaq dawn il-proposti, iżda l-mistaqsija tiegħi hija din, il-Kunsill jista' jagħmel fil-verità biex jiffaċilita l-aċċess għas-suq. Għaliex eh, hemm differenza bejn ikollok suq intern għal prodotti imbagħad servizzi meta qed nitkellmu dwar in-nies u qed nitkellmu dwar li nżommu il-suq intern miftuħ, x'jista' jagħmel il-Kunsill biex jara li dan huwa fil-fatt possibbli għaliex bosta stati membri qegħdin imaqdru dan il-pakkett. Maria Grappini. Iva, grazzi, Signor President, Ministru. Jina nixtieq Inżid xi mistoqsijiet ma' dawk illi ntqalu mill kollegi tiegħi jien qabel magħhom 100%, mod partikolari dak li għandu xaqshom l-appoġġ illi qed jingħata lill-SMEs. Jien kont Ministru għall-SME għall-SMEs u għal dawn l-aħħar sentejn ħadd qed jgħid li iva jridu jappoġġaw l-SMEs. Iżda bat il-miżuri ħadd ma jtjarhom fil-prattika Ġifiri biex norbot ma dak li għal Nikola. Kif tista' tbassar il infissru minn ġdid il-fond ta' Juncker sabiex il-semitu kollu kollu maċċessa liħ? Tieni mistoqsija. Marbut ma dak li għaddek kifet, inti jett li is-suq wieħed huwa l-ikbar priorità tiegħek. Ovvjament billi tiffoka fuq l-SMS. Sentendi, inti kull mandek seċċu minn tax tagħmel wis iżda meta niġu għas-sita jew titib. Tħoss illi hija ħaġa tajba illi ikonna obbligu biex normalizzaw l-standards għas servizzi u prodotti dawn il-ftemiet. Għaliex, hemm dibattiti li qed isiru hemm pressjoni li qed tpoġġa fuq iċ-ċittadini tagħna fuq dawn iż-żewġ trattati u waħda minn dawn problemi hija fil-fatt din il-problema ta' nuqqas ta' kriterji standardizzati. Tħoss li hija importanti u tajjeb illi jkollna dan il-rati privati biex nitrattaw dan it-tip ta' potenzjal u l-problemi legali potenzjali li jistgħu jinqalgħu. Jew jaħseb illi aħjar jkollna rati pubbliċi u geoblocking ta' sepp li nistan tejbu l-affarijiet ta' kif rikwartu kif. Kara Kalas, Iva, grazzi, Iva, jina ġej mill-Estonja, aħna ta' sew. Għed nħarsu lej dak li ħat iksbu intom fil presidenza kom għaliex eh, aħna nġu warajkom. U dak li ma tiksbux ħajkonna naħlu aħna ġiviri fil-diskorsija kinti semmejt eh, l-importanza għal konsumatur u l-approċċ unifikat. Iżda fl-istess waqt aħna nafajz differenti li diġà huma fil- fil-konsil, qed nitkellmu dwar l-approċċ unifikat, qed nitkellmu dwar il- tisħieħ tal-kodiċi ta' dwana u speċifikament nirrapportaw illi qegħdin nivvotaw u l-votajna fil-Parlament Ewropew dwar ksur u sanzjonijiet eh, dak li għandu xaqsa il-dwana. Ġifiri, aħna palessa diġa għanna dan fuq il- fuq il-mejda u dum il konsil ma konsil ma meċajat. Eh, jew dawn għandhom ir-responsabilità diretta biex jittrattaw dan il-punt. Distatina il-kelma tiegħek li ħataħnu fuqhom dawn l-affarijiet. U Barra minne, kien nixtieq eh, li ngħid li jiena mħazba ħafna fuq dawn l-allegazzjoni ta' korruzzjoni eh, li semmew politiko tasbu li dan ser eh, influenza l-mod kif tmexxi l-Presidenza Maltin, nixtieq nisma' ġan dak x'għandek xi tgħid. Grazzi. għal pesċen Level. Eżis Ministru nilqak Jiena rapporter għal wieħed mill-proposti li inti referit għalija u aħna ser nakoperaw ma kon fuq fuq u intensiv li huwa regolament fuq il-kooperazzjoni fis-sorveljanza fl-awtoritajiet ta' sorveljanza fil-qasam tal-ħarsin tal-konsumaturi CPC. Jiena naqsam jaħsibijiet tiegħek fuq dawn il-proposti. Jiena nħoss li dan jista' Jikkontribwixxi għal użu aħjar tal-potenzjal tas-suq waħdini sabiex inkunu nistgħu nistgħu l-ixxu kondizjonijiet ġusti u ndaqs għal ġid tal-konsumatur u biex insaħħu wkoll il-fiduċa tal-konsumatur fis suq waħdini u intern li huwa importanti ferm. Jiena naf xi wħud mill-kollegi tiegħek fil-fatt qed nistenna bil-ħerqa biex nikkopera miegħek. Il-Presidenza Slovakka għamlu biċċa xogħol tajba ferm u eh, naħseb illi tul il-laqa ta' frar inti ser dotta approċ komuni u aħna fil-Parlament Ewropew ankunu lesti, armati biex eh, nilħu qbil bejn iż-żewġ istituzzjonijiet eh, biex nħu f'temi bejn iż-żewġ istituzzjonijiet. Issa dak li qalet il-kollega tiegħi fuq il-lat ta' aċċessibilità Issa għaddet iktar minn sena minn meta il-Komissjoni res din il-proposta u li ehm, l-istituzzjonijiet tiegħek għandhom jaħdmu għanna u fl-imkien aħna l istituzzjonijiet għandna naħdmu iktar rib. Ehm, x'taħseb fuq Tajab, Tajb, ma l-aħħar kumment li għamalija. Ministru. Naħseb li nħarsu l-istampa kbira aħna qegħdin bizmin li ma bħalu fid-dik li hija d-diskussjoni tal-benefiċċji tal-kummerċ u d-dibattitu li għaddej fil-pubbliku jekk għadni se nkomplu Nappoġġjaw il-kummerċ ħires imma jekk eh, aħna duru lej dinja li eh, tafas fuq il-protezzjonizmu dan huwa dibattitu li għaddej bħalissa fl-Ewropa u l-esperjenza li jiena kelli sena li għaddiet meta kont qed nitħaddet ma' pajjiżi ma' persuni f'pajjiżi madwar l-Ewropa għamlu ċar li li aħna rridu nifokaw fuq iġġid tal kummerċ għal kulħadd għal ċittadin normali u eh, nfakruha illi il raġuni il għaliex aħna qegħdin nżarmaw ix-xkiel għal kummerċ huwa li eh, li jridu ntuhom iktar għażla, jkun hemm iktar innovazzjoni, iktar idejat ġodda li jistgħu jimptu u li jkun hemm iktar diversità u iktar għażla u mhux l-oppost. Allura din hi l-idea kif nistgħu ngħinukom illi nfakru n-nies ta' x'inhi huma l-benefiċċji ta' stampa l-kbira dak li huwa aċċess għas-swieq ta' ħaddieħor. Ehm, u ħaġa oħra li nieħdu azzjoni meta l-affarijiet imorru żmerġ. Għax noqogħdu ngħidu fin-nies fuq il-benefiċċji mbagħad l-ewwel affarijiet sejrin żmerġ imbagħad eh, ma tantx inkunu eh, eh, qegħdin hemm namlu l-puntana. Jinta sew eh, qed ninsab kontenta li qed tiffoka fuq anki dawn il-punti u kwistjonijiet tal-industrija eh, tal-vetturi u anki per esempio websites u scams fil-websites ġodda fil-era digitali li jolqtu il-konsumaturi tagħna. Jiena qabżit li sab il-ċittadini jgħidu li l-idej tal-kummerċ ta' suq wahdini ma ħadimx. Imma fil-verità meta jaħdem fis-servizzi jaħdem veru tajjeb ġeviri, kull ma nista' nagħmel biex ngħinek fuq l-att tas-servizzi fuq li niftħu di biċa tal-e-card, aħna ħankunu qegħdin hemmhekk, jitfid miegħek biex naraw li dawn il dawn il-mezzi pragmatiċi u prattiċi biex nżarmaw il-xkil mm, fil-kummerċ jisiru realtà. Aħna naraw li mm, fil-era digitali aħna inkunu prattiċi u li nridu nifokaw fuq il-lokalizzazzjoni ta' data għaliex il fat li mbagħad il-pajjiżi joqogħdu jfokaw fuq data tagħhom u mbagħad ma jistgħu jagħmlu xejn għal dawk huma clinical trials transkonfinali minħabba d-dejta li ma jistgħux ikollhom maċċessa li joħat tiħor, hija xi ħaġa ħagġa tassew eh, tal-aġeb u jiena tassew skantajt li komissjoni kommissjoni qed ikunu daqshekk ineffiċjenti fuq data localization u nittama li ħad kunu iktar ibsin fuq għadi eh, biex tifukaw fuq ġifieri. U allura dik hija l kbira ġifieri li nieħdu azzjoni fejn ikun meħtieġ li narraw illi xogħol fuq is-servizzi u fuq l-għad digitali jitwassal bħala riżultati. Dawn huma prijoritajiet u l-għanin u ministru l-aħħar messaġġ il-persuni pajjiżi eh, għandhom relazzjoni tajba ħafna ma' Malta edal qalba ħafna ħafna maħħob għax mur ħafna ħafna snin. Pero hemm kustjoni waħda dwar Malta illi dejja ħafna ħafna nies f'pajjiżi u li jiena il-ħin kollu mijiet eh, nirċivi mijiet ta' emails fuqhom. Kull rebbija ministru kjoġbok eh, waqfu din il-kaċċa mm, tal-asafar fil-rebbija. Ġib, ma veru waqfuwa, waqfuha waqfuwa. Mbut titqux għax veru meta intom għandkom il-presidenza. Grazzi. Grazzi, Senjura Ovvjament, jina ġiċi għal dawk il-kwistjonijiet illi huma marbuta ma' dan il-kumitat. Ġifiri, se nieħu l-parir tiegħek? serna d-dieħ l-kollegi tijaj l-ura Malta. Imma naħseb illi anki f'dan is-settur aħna diġà mxejna ħafna l qoddim eh, minn fej konna fit-triq tajba u eh, biex nippruvaw u dan il-bilanċ. Iżda kif aħna hawnhekk eh, nippreżentaw il konsil tal-Unjoni Ewropea bħala Presidenza. Jiġifieri ħajkolli nwieġeb fissem 28 stat membru u ma nistax nodħol f'kwistjonijiet nazzjonali. Iġifiri, aħna għedin biex prezentaw programma s-sirxur li ġejjien u se niprofa nkun pronċjonċiż kemm jista' jkun meta nirġixxi għal kustjonijiet kollha illi eh, tqajmu mill-kollegi eh, membri onorevoli. Ehm, ħanibda bir-reazzjonijiet lejn iċ-ċer, Viċi President Karazza Bilt, li semmew il-kwistjoni tal-strateġija wahdanija li għal ovvjament il-kizba ulanija tal-Unjoni Ewropea u niktar istrument effettiv meta nħeġu biex u xogħol u tkabbir. U kif qed inti, Sinjor President, qabel fil-xena internazzjonali wara Brexit, fid-dawl ta' Trump, fil dawl ta' firem ta' ornizzi eżekuttivi tal bira Daw dan kollu kollu impatt fuq il-suq um, waħdin u l-importanza ta' suq wahdin u kif għanna nistnatu iktar importanza li jew kif nistaw nsaħħu s-suq wahdin. Mod partikolari fuq sma pal-mumma il-era digitali, il-qasam digitali ta' servizzi biex li wassal li din il-presidenza tindika fil-fat dan is-settur pala priorità ewlieni. U għana ser nkomplu niblu ovvjament aħna mhux għadu nivintaw xejn ġrid, aħna nkunu qed nibnu fuq ir-riżultati illi nkisbu mill-Olanda, li nkisbu mill-Presidenza ta' Slovakkja, u mod partikolari konklużjonijiet tal-Konsil dwar is-suq wahdi, strategija ta' suq waħdini illi ġi adottat kważi sena ilu. U ukoll il-dibattitu ta' politika tal-suq wahdini, strategija ta' suq waħdini sena minn meta ġie adottat fil il-livell tal kompetitività novembru li għadda. Mod konkret, il-Presidenza Maltija ser ikkomplu jom għamlu monitoraċ u e, jafsu fuq l-implementazzjoni ta' dan l-istrateġija waħdanija. Aħna bħala Viċi President pa aħna għanna kompetizzjoni kompet u diskussjoni ta' kompet f'Mejju u fil-konsil u dan ser jiswa bħala sis biex fuq nkomplu nibnu mbagħad fuq dak li jsir fil-Kunsill f'Ġunju fil-2017. Issu u waħdini u koll għandu iġib u għatta pakketti illi jidru li jaqgħu taħt il-portfolio. Per eżempju, il servizzi jgħamlu parti minn parti pjuttost importanti tal-suq wahdini, esklus il-servizzi pubbliċi, servizzi ehm, hija montaw 70% tal-GDP u il-miżuri ġi ta' pakketta miżuri li ġi prezentat mill komissjoni fl-10 ta' Ġunju hija priorità ewlenina ewlenija għalina aħna sa bdejna il-studju ta' dawn il-proposti, aħna bdejna dawn il-proposti l-lum. il proposti l lum Aħna se naħdmu sfiq fuq l-elementi kollha tal-pakket imma mod partikolari hekk kif ntqalu ehm, ntqal minn ħafna kollegi wkoll fuq in-direttiva ta' notifika. U tul din dan il-proċess aħna ser konna nħarsu mod proattiv u kostruttiv biex nkunu nistaw immexxu l qudiem biex ikonna bil bejnietna u kolleġislaturi pivotal elements of, of the single market include the Diversi elementi jinkludu il movement ħieles, ta' nies, ta' servizzi, bl-inklużjoni ta' l-SMEs eh, u ta' forum oħra ta' imprizi eh, rridu naraw li jkun hemm l-arfien reċiproku ta' kwalifiki professjonali f'dan il-kuntest nilqgħu bisħiħ l-adozzjoni tal-Kummissjoni ta' din eh, il- proposta għal direttiva għal testa proporzjonalità qabel ma jkun hemm għat leġislattiv fuq eh, ir-regolamentazzjoni tal- tal-kwalifika professjonali. F'dan ir-rigward nixtieq ngħidu li aħna qed inħarsu bil-qudiem illi nmexxu l-qudiem id-diskussjonijiet ħalli konna sistajjeb għal-presidenza is-suq waħdin digitali kif ukoll il-kuntratti digitali kif kif taf tajjeb anzi viċi President in-negozjati fil-Kunsill fokaw l-ewwel net fuq eh, l-evalwazzjoni tal-proposta fuq il-kontenut digitali. Eh, il-kollegi tagħna mill-Kunsill tal-Ġustizzja u l-Intern kellhom dibattitu politiku eh, fuq l-embedded digital content kif ukoll eh, il-bilanċ bejn lan u bejn eh, anzi il-kriterji ta' konformità oġġettivi u soġġettivi dan id-dibattitu wera illi għatem ħafna xogħol jistennina mhux biss eh, fuq il-livell tagħna imma wkoll anke fuq il-livell tekniku ma dan ukollu aħna. Fil-fatt paġejna għal nefusna mira ambizjuża dik ta' approċ ġenerali fuq il-proposta dwar il-kontenut digitali u dan dinja priorità li rridu naraw indirizzata sa tmiem il-presidenza tagħna. Nħarsu l-qudiem ukoll fuq il-proposta dwar il-bejħ ta' bini sales of goods, sales of goods proposal u ħan konsidraw ukoll bejħ offline mhux biss dak online hemm kwistjonijiet għaddejjin fil-Kunsill fil-Parlament jidhru li hawnhekk għandna l-istess perspettiva, allura qed insegwu bil qrib dwar il-ħidma tagħkom kollegi fħeddan dan il-kumitat kif ukoll fil-kumitat juri. U nittamaw li x-xogħol taħt il-Presidenta tagħna fuq dan id-dossier ta' sew importanti effettivament u titriq għall-ewwel smieħ fuq dan is-suġġett fil-Parlament Ewropew. Onorevoli eh, Mezzala semmiet ukoll flimkien ma' l onorvoli Kallas il-kwestjoni ta' dwana tal-ksur u sanzjonijiet kif ukoll l-armonizzazzjoni għal darbaħra minix ħanqot nitkellem fuq il-ġurisdizzjoni nazzjonali ċertament bħala Ministru tal-Ekonomija għandi opinjoni personali tiegħi però minix ħanqot minix ħan qot nedħol fuq daw il-punti għawnek, bil-qalb kolla nista nidiskuta affarijiet lokali barra minn din l-awla, imma fuq sanzjonijiet nishtiq ngħid illi dan huwa suġġett partikolarment kontroversjali li għajjem kustjarijiet punti sensittivi f'ħadan il-Kunsil, partikolarment fuq il-bazi legali, il-kamp ta' applikazzjoni, il-kwestjoni ta' responsabilità stretta, il-prinċipju ta' strict liability kif ukoll dwar it-terminoloġija trid tiġi użata u il-kalkolu dwar il-miżati eh, f'termini monetarji eh. nixtieq ngħid li peress numru kbir ta' stati membri talbu eh, il-Kommissjoni fuq livell ministerjali li din il-proposta tiġi tirata, irridu naraw aħna kif jinħareġ bil-mod il-mod test, abbozza test ta' kompromess, mbagħad naraw ukoll l-emendi li jitres u hawnhekk meta jiġi evalwat it-test fil-Parlament. Is-Senjura Mezzi, is-Senjura Grappini, kif ukoll is-Sur Dalton għajmu il-kwestjoni ta' l smis partikolarment fuq l-aċċess għall-finanzjar issa jien inni fil-karga ta' ministru eh, għal l-aħħar snin u kważi kważi eh, attendejt kull formazzjoni tal konsell u f'ħafna minnhom tkellimna dwar l-aċċess għall finanzjar eh, għall smis It-tisħiħ ta' l-ekosistema, ġifieri għall-startups, l-scale-ups. Din hija waħda mill-prioritajiet tal-Presidenza Maltija. L-aċċess għall finanzjar fil-format tradizjonali u importanti imma rridu narfu il-limitazzjonijiet tiegħu. Nafu illi l-affarijiet maħadmux, allura rridu nħarsu l-lil minn dan, rridu nħarsu lejn alternattivi, rridu naraw naqra inċentivi, ħanat inizjattivi, anki permessa tal konferenza informali li ħassir f'Malta fix xhur il-ġejn ħankunu qed indirizzaw dan il-punt modi ta' finanzjar alternativi. Aħna ħankomplu eh, naraw ukoll eh, xħadem, per eżempju, aħna għanna Family Business Act, eh, xaħġa li m'għandniex fuq livell Ewropew, ġveri din tista' tkun inizjattiva tajba flimkien ma' inizjattivi oħra li jistgħu waslu għall-intraprenditorija soċjali. Fuq il-roaming u roaming wholesale market review. Naħseb li Marlin f'Ġunju tal-2015 flimkien bilna li jintemmu roaming sal-15 ta' Ġunju 2017. U biex nkunu nistaw nżommu mal-weda tagħna, issa bħala kol leġislatur irridu naqblu fuq regolazzjoni kmieni eh, fi frar ta' din is-sena ġifiri f'tirġimgħa oħra, fil-fatt in-negozjati fuq dan il-fajl importanti għadhom għaddejjin bl-ewwel trialogu illi sar nhar 14 Deċembru ta' sena li għaddiet u it-tieni wieħed ftit jimilu nixxew nirringrazzjaw il-Parlament għall-impenn kostruttiv tiegħu f'dawn in-negozjati illi nittamaw li jkunu konklużi ma data ta' skadenza illi eh, hija stipulata u nittamaw li bekk il roaming eh, jintem darbal dejjem f'Ġunju ta' din is-sena. Onorevoli Dalton, inti tkellem dwar l-approvazzjoni tat tip, eh, ċertament li dan importanti l-aġenziji u sorveljanza tas suq sur xwab ħat nota da dak li għad ħanifoka għonek eh, fuq il-presidenza Maltija biss. Nittamaw li ninataw mandat biex nidħlu fi negozjati fl-imkien mal-Parlament Ewropew ek kif il-komitat ta' ikun adotta il-rapport, aħna beħsibna nevalwaw mill-qrib il-rapport eh, imko fuq dan il sujġet fi sforz biex niżguraw li t-test li jiġi maqbul fil-Kunsill inkorpora kemm jista' jkun il-femijiet murija minnkom MEPs. U perswas li iż-żewġ istituzzjonijiet jinsabu fuq l-istess naħa u t tnejn ħerqana biex ikonna leġislazzjoni b'saħħitha illi issaħħaħ l proċeduri tal-approvazzjoni tat-tip kif ukoll ta' sorveljanza tas-suq. Nixtieq Nejt kelmtejn u koll dwar il-restorazzjoni ta' vetturi, punt mis sinjura Xaranzova, ċertament illi fuq trasferiment ta' din il-reġistrazzjoni hemm element importanti rabta mal-proposta, aħna qed nevalwaw il-possibilità ta' kompromess illi zgura illi ċittadini Ewropej tafulhom eh, xkil kollha li jħabtu wiċċu magħhom meta jiġu biex jirreġistraw il-vettura tagħhom u narfu wkoll li hemm kwistjonijiet oħra importanti li rridu nħarsu. Meta nitkellem fuq dawn il punti importanti qed nitkellem partikolarment eh, u fost taħrajn fuq kwistjonijiet fiskali. Nafu li bost amministrazzjonijiet ma kienux eh, ma setawx isibu kompromess faċli nafu eh, li allura għanna bieċa xogħol diffiċli tistennina, però kunu qed naħdmu fuq dan. Fuq eh, l-att ta' accessibilità, l-accessibility act kif tafu eh, dan huwa dossier kompless ukoll jeħtieġ bosta esperti minn bosta oqsma, jeħtieġ ukoll konsultazzjoni wiesa, kif ukoll koordinazzjoni estensiva mal-istati membri Għabbażi ta' dak li ġara fi żewġ presidenti preċedenti, aħna abbozzajna mill-ġdid il-test il-tibdiliet li għamilna ma bidlux l-orientazzjoni ġenerali, unke l-kontenut, pero kienu mirati biex jiċċaraw il-test. Kif? Anzi, peress li ħafna stati membri għadhom eh, ma finalizzawx il-pożizzjoni tagħhom, aħna ħejjejna kwestjonarju mal-Presidenza Slovakka indirizzat lill-istati membri kollha, it-tweġibiet eh, issa ħajkun qed jigwidawna fil-ħidma tagħna Presidenza Maltija biex eventualment naslu l-pożizzjoni dan il-Kunsill. Għalina li nkomplu naħdmu f'kooperazzjoni mal-Parlament eh, huwa kruċjali għal progress anke f'dan l-istadju tal-proċedura, partikolarment meta nitkellmu dwar l-evalwazzjoni tal-punti tekniċi. Hawnhekk nistgħu nibbifikaw ħafna mill-għajnuna ta' xulxin, mill-expertise u naraw naqra kif nistgħu nindirizzaw numru ta' punti. Kwestjoni oħra. Imqajma mill-onorevoli Dante. Dante ħana nixtiequ ngħidu li eh, fuq eh, il-kwestjoni tal-etikettjar obbligatorju ta' oriġini din tibqa' kwestjoni kontroversjali eh, u minkejja bosta dibattiti kienna dibattitu f'Mejju tal-2015, anke f'Mejju ta' sena li għaddiet, nixuq ngħidu li din il-kwestjoni baqgħet pendenti fuq dan il-pakket tal-tikketjar ta' oriġini obbligatorju nishtiq ngħid li bħalissa dan il-fajl jisom għalu eh, u allura finnu qasta zviluppi żviluppi eh, huwa diffiċli biex wieħed isib eh, kompromess fil konsil Nixtieq ngħid li ma tantx jista' isir peress li għandna din is-sitwazzjoni, però aħna inħedġu li toħorġu bidejat ġodda ħalli bekk nkunu nistaw eh, niksbu zvolta unik eh, f'dan eh, l-isqaq li nisabu fih nafu li hemm bat il-punt importanti tal-geoblocking imqajjem mis-senjura Grappini illi insaħħu is-suq waħdina partikolarment fis settur ta' servizzi digitali li ntibqa' priorità lina il- proposta li għanna fuq eh, il-geoblocking eh, ħat permetti li wieħed ikun jista jixtri eh, online minn pajjiż ieħor nafu li l-geoblocking hija forma ta' diskriminazzjoni evidentissima ovvja u ħankomplu nibnu fuq dak li sar diġà taħt il-Presidenza Slovakka. Issa qed inħarsu l-qudiem li nibdew b'negozjati informali fl-imkien mal-Parlament fuq dan il-punt nittamaw li nilħu ftejm biex bekk kull konsumatur Ewropew jiġi trattat indaqs fil-fornitura ta' servizzi online u offline u li negozji kollha ikunu jistaw igawdu minn suq waħdin li jaħdem mod ġust u ħarire. Nixtieq ngħid ukoll li eh, hija priorità għalina bħala presidenza Maltija li nsaħħu s-suq waħdini u illi natu iktar u iktar seta li konsumaturi meta jixtru eh, minn stati membri oħra u allura il-proposta biex insaħħu l-koordinazzjoni bejn l-autoritajiet nazzjonali tal-ħarsin tal-konsumatur eh, din il-kooperazzjoni effettiva ħatkun eh, kruċjali biex naraw illi kifat kulħadd ikun meqjus indaqs fil-fornitura ta' servizzi online u offline. Nalaq billi ngħid li presidenza Malti jadħares bil-qudiem għan negozjati eh, fuq eh, dawn id-dossiers kollha eh, l-istess ukoll dossiers oħra bi proposti oħra anzi illi il-Parlament ikun jista' irressa nixtieq ngħidlek Sinjura Ford li aħna qed nħarsu l qoddim mhux biss biex nħarsu l-pożizzjoni Tana fil-presidenza, però l-ewwel qabel kollox nixtieq ngħid illi l-Ewropa għandha tinżamm ehm, għandha żżomm fil-qalba tagħha liċ-ċittadin. Grazzi ħafna Ministru dak illi inti eh, huwa fenomenali, rridu nkomplu naħdmu. Anzi, tiddu tkomplu eh, taħdmu fuq il-punt eh, illi illi semmejt. Tassew sewid l-qalbi illi nara illi għatem il-kaċċa. tafu illi żewġ pajjiżi tagħna għandhom rabta partikolari. Jiena tassew kuntenta illi smajt illi misejtu ma' bosta punti dwar il-ħarsien tal-konsumatur, is-suq wahdini, semejtu bosta modi kif aħna nkunu qed naħdmu flimkien biex nagħmlu differenza. Grazzi ħafna tal-li poġġejtu dan bħala priorità u għaguri s-sitxur il-ġejjin. Grazzi.